Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie zawieszone w... Mela ek sejna niddikjara li din is-seduta hija miftuħa wara li ġiet sospiża fis-7 ta' April 2010. We just started. Jekk joġobkom, sibu postkom. Is-seduta bdiet. il-minuti tal laqgħa tas 7 ta' april 2010 edin għandkom għaw xaħat li xtiq jikkommenta fuqom? Le, mela f'dak il-kas dawk il-minuti issa ġew adottati.